Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. Mela, signori, eh, nibdew bis-sessjoni tagħna tal-lejla eh, il-minuti tal-seduta tal-bieraħ ġew ġew ċirkulati jekk hemm xi kumment eh, le. Allora dak il-każ ngħaddu. Issa ħames mozzjonijiet riżoluzzjoni għall-Iran.